Mela ħalli nibdew bl-ispiegazzjonijiet tal-vot għanna il-rapport tal-Onorevoli Fernandez u Bullman dwar l-implementazzjoni tal-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi. Ħames membri illi esprimew ix-xewqa illi jispjegaw il-mod kif huma ivvotaw. L-Onorevoli Nekov minuta. President, il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiċi ilu sentejn issa, pero xorta għada tinħass din id-diviżjoni bejn il-vant u l-ponent. Lulju tal-2016 l-appoċ moti lill istati membri marru uh, fil-mija u l-bqija rċevew biss parti żgħira tal-fond il-Bank Ewropew għall-Investimenti li juża il-garanzija tal-Unjoni Ewropea biex jiffinanzja proġetti li huma dubjużi fir-rigward ta' kemm japplikaw mal-kriterji tal-selezzjoni tal-proġetti na sena nisimgħu għand il-Partit Bulgaru gerb illi dan il-fond se fond se nibnu interkonnetturi ma dawn huma wediet nittama li l-proġett jingħata priorità u ma jintużax biss bħala xi ħaġa xtinat fil-kampanji tal-relazzjonijiet pubbliċi. Nasib din diskussjoni interessanti ħafna zda mhux posta. Un minuto eh, per favore. Grazie President. Grazie. għallulna li l-imbit tajjeb imma namlu ħażin jekk niskru bih. Mela, lefsi, tatna dati ma ma kienem mebda valutazzjoni indipendenti u għahna minna li kienem pjanta suċess għall-investiment blajnuna l-SMEs bil-valur mizjut u jwassal l-iktar kabbir u impiegi imma ma rajna xejn minn da kollu ħafna informazzjoni frammentata dwar il-benefiċċji l-effett multiplikatur ġi sopravalutat, esagerat, memx trasparenza u ċifri ħafna drabi ma jkunux ċari anke l-qorti tal-Awdituri Ewropej Ewropea għalet moċar li l lefsi għandha impatt limitat, mhux biss ħafna proġetti għandhom ħafna eh, limitazzjonijiet fuq l-impatt, imbagħad ukoll ma tantx qed għall-enerġija li t-ġeddet u sabiex ikun hemm produzzjoni tal-enerġija. FC jgħat verament eh, eh, ħalli il-banek jgħaw fil sabiex l-intermedjarji igawdu u għal dawn ir-raġunijiet u uħrajn aħna votajna kontra. Kemm ħad gost nisimak tibda dak id-diskors eh, bir-referenza l-imbit, sinjura, jgħid il-President. L-Onorevoli Hannan, grazzi. Iva, mhux dejjem fuq il-flus kemm inqattaw flus f'din il-Kamra nitkellmu dwar trasferimenti tal-flus kontanti, imma qatt ma naħsbu x'effett negattiv jista' jkollu fuq l-individwi, fuq il-professjonisti u nies li jgħixu mill-istituzzjonijiet ta' Brussell u anki il-nies eh, il li għal kollha oġġett li għandhom bżonn iħarsu lejn Brussell u aħna għandna verament vokabolarju ġdid għal kif nitkellmu dwar il-flus, il-kelma kilba dejjem tissemma għal xi ħadd li jrid jieħu l-flus ta' ħadd ieħor mhux ħadd li jrid iżomm ir-riżorsi tiegħu, il-kelma solidarjetà nużawha meta aħna politikanti Ewropej eh, nirranġaw it-trasferimenti imma ħanwissikom najdilkom oqogħdu attenti għal jekk intom tivvotaw għal politikanti li wedukom li għatukom il-flus taħattieħor tgergruxhom bat meta jduru għal tagħkom sabiex bat jonfquh fuq ħaddieħor jew inkella biex jonfquh fuq innifushom. Grazzi, Sir Hannan. L-Onorevoli Mamikins. Uh, thank you. Dear colleagues, I would like to pay your attention. Kollegi, il-Fond Ewropew l-Investiment Strateġiċi uh, gawdew minnu żewġ pajjiżi u għalhekk joħloq distribuzzjoni ġeografika inġusta. Issa l-kompetizzjoni għadha għaddejja f'dana juri il-riżultati pożittivi tal koezjoni għal ġid fil-Latvija. Ħafna nies telqu mill pajjiżi għal xebaw jistennew illi tqum saqajja l-ekonomija fil-Latvija. Huma jippreferu jimigraw u iktar ma jitil żgħażagħ mill-pajjiż inqas se jkun hemm prospetti pozittivi għalhekk se jkun hemm eh, pajjiż ħafna vojt eh, eh, abitat biss mix Il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi għandu jkun distribwit mingħajr diskriminazzjoni. Nappoġġa l-ideja mod partikolari loti ta' assistenza l eh, pajjiżi u reġuni li ma tantx gawdew minn dan il-fond. Grazzi. L-Onorevoli Zaborska. Grazzi ħafna, Sir President. Din il-deċizjoni fuq eh, l-EFSI jiena votajt favorija għaliex dan huwa mod ta' kif wieħed jikseb investimenti Eh, favur l-impiegi u it-kabbir ħarġu ħafna proposti taħt dan l-istrument, per eżempju għal komunikazzjoni, affarijiet li nistaw nitkellmu dwarhom ma' ċittadini. F'dan l-ambjent ma nix nitkellmu dwar investiment pubbliku manki investiment privat Ikkellim rapport li jmiss l-Onorevoli Danti Aġenda Ewropea għall ekonomija kollaborattiva. L-Onorevoli Dani. Grazzi, Sur Vici President. Jiena votajt favur dan ir rapport dwar l-Aġenda Ewropea l-Ekonomija Kollaborattiva u eh, nilqa din l-ideja għaliex dana se jsaħħaħ il-kompetizzjoni u għandu wkoll impatt fuq id-drittijiet tal-ħaddiema. Jiena votajt favur ukoll għaliex dan ir rapport uh, eh, jiddiskuti bżonnijiet speċjali ta' żoni rurali. L-ekonomija kollaborattiva hija opportunità dawn iż-żoni rurali u għal iktar għal reġuni żvantaġġati. Grazzi. L-Onorevoli Mamikins. Grazzi, l-ekonomija kollaborativa toħloq opportunitajiet ġodda soċjetajiet tagħna u tagħmel kontribut importanti għal tkabbir u impjiegi fl-Unjoni Ewropea mal isfida li nsibu definizzjoni xirqa ta' xi tfisser ekonomija kollaborattiva. Għandna nsibu tweġiba l-punt importanti li għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni tal- konsumaturi, protezzjoni tal-ħaddiema, regoli tat-taxxa u oħrajn arranġamenti flessibli għamlu possibbli sabiex nis jisiru attivi ekonomikament fejn forum differenti ta' impjeg mhumiex um, adattati għalihom u rridu noqogħdu attenti għaliex il-pjattaformi u t teknoloġiji jintużaw sabiex ikun hemm diskriminazzjoni fit-taxxa u dan iġi lil ħaddieħor jitħajar jagħmel l-istess bħala riżultat nistgħu naraw ħafna uh, affarijiet illi sejrin ħażin u dana fil-fatt issa huwa pass fid-direzzjoni it-tajba dak li approvajna permezz dan ir-rapport. L-Onorevoli Zaborska. Le għamil zbal jgħid il-President ħatmu perfett u paċenzja. L-Onorevoli Lucy Anderson, grazzi Sur Vici President, l-ekonomija kollaborattiva fuq smom tal per esempio l-vjaġġar u eh, l-intratteniment jgħin u jtejjeb il-ħajja ta' ċittadini u joħloq impjegi tajbin imma bżon ta' responsabilta biex inħarsu il-ħaddiema u l-konsumaturi eh, mill-isfruttament. Hemm bżonn ukoll li nisguraw li taxxa u prioritajiet ta' politika pubblika ikunu irregolati u ikunu indirizzati kif xira fl-ekonomija kollaborattiva. It-test ta' dan ir-rapport jirrifletti dan it-ħassib u jiena ħadgost nivvota favur. Grazzi ħafna. Signora Anderson. Skużani, Signora Zaborska, forsi għax ħsibt fik mela sejjaħtlek qabel. Grazzi ħafna, Sir President, grazzi ħafna. Jiena eh, votajt favur dan il-rapport fuq l-ekonomija kollaborativa, imma kelli u koll xie riservi waqt li kont naqra rapport ħsibt li ma kienieċ qed issir distinzjoni bejn l-ekonomija kollaborativa u l-ekonomija tas-suq. Imma qed nieħu gost li rapporti ta' inizjattiva propja bħal dan um, tawni idea iktar wiesa tal-realtà u eh, bidlu l-opinjoni fuq il sim ta' xogħol, il-kooperazzjoni u t-partit ta' prodotti ġifiri er, erġajt ħares bajnej ġodda lej dawn il-konċetti antiki nittamaw l-ekonomija eh, ta' suq issa ma' din l-tip ta' ekonomija kollaborattiva. Grazzi ħafna issa Nirringrazzja Signora Zaborska. U naddu għal rapport li mizwar il-pjattaformi online u suq uniku digitali. Grazzi. Dan is-suq digitali tal-Unjoni Ewropea hija frammentata li ma tagħmilix kompetittiva fuq skala globali. Rabta ma dan hemm inċertezzi legali. U dan ħolqu dan kollu qed joħloq problemi għall-SMEs illi huwa l-isfond u l-istinsla tal-ekonomija tagħna. U għaldaqstant nitlob il-Kommissjoni Ewropea biex tħeġġeġ it-tkabbir ta' dawn il-pjattaformi online fl-Unjoni Ewropea għaliex eh, dawn qegħdin jgħinu il- SMEs biex jilħu il- suq globali. Dan l-aċċess online ukoll qegħdin jiffranka x'investiment li jrid isir. Qed nitkellmu pereżempju wkoll dwar il-network ta' 5G, 5G. Meta mbagħad għandek żoni rurali fil-Bulgarija li fejn laqas għandek il-4G, laqas it-3G. Għalhekk appoġġajt ir-rapport, grazzi. Grazzi onorevoli Sanzi Tibor. Grazzi għal darbohra. Dan ir-rapport jitkellem dwar il-pjattaformi online u is suq intern diġitali u għet mill-ikbar proposti importanti hija huma il-networks tal-livello li ta' 5G biex nipromuovi infrastruttura investimenti nilqa' l-fatt li rapport jitkellem dwar iż-żoni rurali u aċċess għal 5G u internet eh, ta' livell għoli u anki l-ħtieġa li nindirizzaw il-disparitajiet kbar li hemm bejn iż-żoni rurali u urbani għaliex il-persuni ħajtħallew barra minħabba l-aċċess inugwali għad din it-teknoloġija u nuqqas ta' e-skills. Nisab importanti wkoll li l-istati membri jgħinu l-startups u anki nagħmlu xi ħaġa fid-dawl ta' dak li msejjaħ fake news u inħarsu id data personali. Sean Kelly. Jiena tajt favut dan ir rapport Aħna rridu nevalwaw il-konsultazzjoni ta' dawn il-pjattaformi online u s-suq waħdini diġitali fl-Unjoni Ewropea. Jina nilqa rapport u il- evalwazzjoni li għamlet fuq il isfidi regolatorji f'dan il-qasam. Ir-rapport ukoll jevalwa trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa f'termi tal-ekonomija kollaborattiva u l proċessar tad-data u trasferiment mod ġust fil-pjattaformi meħtieġa. Aħna nistgħu nirġixxu għal dawn l-isfidi b'talimat illi nixprunaw is-suq waħdini u kompetitività tal-iswiq tagħna fil-ġejjieni. Nixtieq nkun naf x'inhu huma l-kontributi essenzjali tal-kollegi tagħna fitre fuq il-lan aħarriet li huwa dan ir-rapport. Nixtieq nagħti dan l-appoġġ tiegħi għal dan il-lan u nixtieq ningrazzja u nisna bil-ħerqa li l-SMEs li ħajkunu qegħdin jibbenefikaw minn dan meta neħolqu il-suq waħdini. Grazzi. Grazzi. Naddu issa għal dikjerazzjoni li mista voti, spiegazzjoni ta' vot illi jiffokaw fuq ir-riżoluzzjoni tal-Yemen. Onorevoli Farija, mhux ta' hawnhekk għal daqstan, is-sur Mami Kins Kollegi, il-konflitt fil-Yemen mhux popolari għala diskussjoni tal-medju Ewropea. Aħna drabi din hija problema ta' għażla selettiva minħabba anke wkoll inqas konċentrazzjoni tal-soċjetà Ewropea ġifi dawn il-problemi jeżistu biss jekk il-problemi jekk in-nies jaraw stejjer. Aħna dik il-problema u ħabba fek il-politiċi huma ħilsa li ma jagħmlu xejn ħafna minn dawn il-politiċi bu eh, mhix mediwix kifini situazzjoni fil-Jemen, il tisti politiċi jarqu ħalqhom minħabba l-interessi fl kemm sejħa t kommerċ tal-armi u l flejas m'għandhomx riħa. Aħna Ewropej responsabbli wkoll għall vittmi ta' dan il-konflitt li għadu għaddej minħabba l-silenzju tagħna u allura jgħanċ inaċċettabli ħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew nħobbu noqogħdu nikkritikaw ħadd ieħor, m'għadux kritikaw lil fusna jina appoġġajt il-emendi kollha tal-gruppi u tal-ħodol f'dan ir-riżoluzzjonijiet. Grazzi. Grazzi tassew. Naddu minnu fiħa l-aħħar fażi. il-fondazzjonijiet Narevoli Fossil Iva Jiena appoġġajt istatut u l-fondi tal-partiti u politiċi Ewropej u fondazzjonijiet. Hemm ukoll nuqqasijiet dan il-qasam u għaldaqstant irridu nerġgħu insaħħu r regolament relevanti. mill-partiċipazzjoni tal-membri fil-partijiet eh, partiti politiċi differenti u aħna rridu nifokaw fuq dawn il-qasijiet u nagħmlu proposti għal reviżjoni ta' dan ir-regolament grazzi tas-sew. Grazzi ngħaddu għall onorevoli Xojdrova. Iva, grazzi, Sur Chair. Jiena nappoġġajt il-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' finanzjament tal- dawn il-klassi politiċi fuq il-fondazzjonijiet aħna jridu iktar trasparenza fuq il-demokrazija li teħtieġ il-demokratiċi li tiġti illi kollha ċittadini responsabbli. Nasab li huwa żball illi is-sistema attwali wkoll tippermetti li aħna inkomplu naħdmu għal dawk li huma entitajiet anti-Ewropej u għalhekk qegħdin nitolbu lill-Kummissjoni biex nerġgħu nirrivedu r regolament attwali. Nappoġġa l-trasparenza għal dik li għandu xtaqsam il kundizzjonijiet ta' fondi jiġifieri nillimitaw il-numru ta' MEPs u affiljazzjonijiet ċari magħhom. L-aħħar żewġ kelliema jiġu mis-Slovakkja minn żewġ gruppi differenti s-Sunjura Sobowska. Europski parlament eh, vo svojom uznesení požaduje, aby komisia... Grazzi ħafna, l-parlament jgħat jitlob illi kunem hemm regolamentazzjoni mill-ġdid fuq il-partiti politiċi jiena naħseb illi ċertu bidliet huma verament importanti. Nifhem ukoll il-biża' tal-partiti politiċi żgħar għal għal dan u l-konsegwenzi f'dan jista' jkollu din raġuni jiena konvinta li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandha toqgħod attenta ħafna fuq din il-kwistjoni. Aħna il-membri tal-Parlament Ewropew irridu navalwaw sew dan il-proċess u nkunu iktar attivi. Ma nistawx aħna nistennew il-sakemm ma jkollna dan it-test fil-għali ta' bidliet. Jiena nixtieq nisħaq ukoll fuq il-fatt illi dan jista' jkollu effett anke fuq perjodu itwal ta' żmien. Grazzi ħafna issa bħala l-aħħar kelliem għandna s-sur Xkripek. Grazzi ħafna sur President. Kull ftit snin din l-istituzzjoni tipprova tbiddel ir-regoli tal-partiti politiċi mhux biss naħlu ħafna ħin niddiskutu iżda din hija problema wkoll għad demokrazija stabbli fl-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin naraw li kulħadd jgħat forsi jħoss ukoll li din hija xi ħaġa mhijiex tajba wkoll għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea dan qiegħed jagħti l-impressjoni li wieħed irid ikun parti mill minn din id-dinja ta' Brussell biex verament tkun parti minn dan kollu jekk ħajkollok bżonn tliet membri minn kull partit politiku biex tifforma partit hawnhekk hija xi ħaġa illi ħadd neħi r rabta ma' ċittadini mhux il-partiti kollha iż żgħar huma kontra l-Unjoni Ewropea dan mhux ħajwaqqaf partiti li jkunu kontra l-Ewropa minħabba li ħajala il-bib fuq dawk il-partiti kollha ġodda li jixtiequ jiffurmaw hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Allura mhux qed nagħtu l-opportunità li suppost nagħtu liċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil dawn l-erba kelliema <laughs> li huma preżenti fis-sala, grazzi lill interpreti u grazzi wkoll il-ħaddiema tagħna. Naħseb li kien unur kbira lija illi nmexxi din il laqgħa nawguralkom li klat tajba u naġġorna il laqgħa sa tlieta. Grazzi.